Hello everyone, good afternoon. Um, I invite Il-war nofsnar tajjeb, kollegi, natu tubdu għalla tagħna. All I want to il Sidan l-interpreti sabiex jagħtu il-messaġġ tagħhom jekk iġobkom il-bsuq il-headphones biex kun tistgħu tisimgħuhom. Illum il-35 jum il-bidu tal-protesta tagħna kontra l-impożizzjoni laterali fuqna fuq il-kondizzjonijiet ta' xogħol sbilanċati u ġusti mill-amministrazzjoni tal-Parlament. Jiddispjaċina ninformawkom li se jkollna nifqu fit tmiem il-laqa kif skedat. Grazzi tal-komprensjoni tagħkom. Uh, if there are no objections to the agenda. Grazzi tassew jekk m'hawnx oġġezzjonijiet għall-aġenda mela l-aġenda hija adottata. fil-dawl tal-fatt li għanna ħafna ħidma li tissir fit tmim il-leġislatura se tinfetaħ data sa meta jistgħu jitresqu l-emendi fuq il-proposta tal-Kummissjoni u numru ta' files għalhekk m'hemmx rapporter għall opinjonijiet maħtur f'envi u mhux se jkun ma' bosta opinjonijiet fuq dawn il-files. L-emendi adottati f'envi ser jitresqu f'opinjoni fissem il-President. Dawn il-files huma Il-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal programm spazjali il-data ta' skadenza l-emendi fl hija l-25 ta' Settembru imbagħad il-mekkaniżmu li jsolvi ostakli legali u amministrattivi f'kuntest transkonfinali l-istess data 25 ta' Settembru. L-istrument għal għajnuna ta' qabel l-adeżjoni il-data ta' skadenza femvi hija wkoll il-25 ta' Settembru. It-tikketjar ta' tires b'dak l xaqsam mal-effiċenza tal-fuel u parametri oħra essenzjali il-data hija l-25 ta' Settembru. Kriterji ta' approvazzjoni ta' tip għal vetturi u trailers tagħhom u sistemi u komponenti u units tekniċi separati mamulin għal dawn il-vetturi, is-sigurtà ġenerali u il-protezzjoni tal dawk li okkupaw il-vetturi u dawk li l-utenti ta' triq vulnerabli. Id-data hija 26 ta' settembru imbagħad l-istrument għal l-iżvilupp u l-kooperazzjoni internazzjonali mal-viċinati 26 ta' settembru. Imbagħad għal darboħra minħabba għandna ħafna xogħol leġislattiv se jkollna laqa straordinarja fi Strasburgu fl-ewwel ta' Ottubru, it-tnejn, mis-7 sa' 9 ta' filgħaxija fejn se nkunu qegħdin nivvotaw fuq eh, numru ta' opinjonijiet urġenti. L-aġenda, la bosta aġenda ser jitqasmilkom aktar il-qoddim. Il-fajl jinkludi wkoll rapport ta' delegazzjoni ta' Envi li żaret il- l-audits ta' saħħa u tal-ikel u direttorat tal-analiżi DG Sante f'Dublin fi Grange l-Irlanda f'Dublin u Grange l-Irlanda bl-4 ta' April. Illum għandna interpretazzjoni fi 20 lingwa ħlifa l-Estonjan, l-Latvjan u l-Irlandis u il-laqa tal-lum hija wkoll imxandra. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tqasmu b'mod elettroniku u jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dawn jistgħu jiġu approvati. Issa ngħaddu għall-ewwel punt prinċipali fuq l-aġenda tagħna jiena rapporter ta' dan il-fajl il-Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, is-sezzjonijiet kollha. Nixtieq ngħid kelmtejn dwar dan. Fit-23 ta' Mejju l-Kummissjoni proponiet abbozz ta' budget għal 2019, is-sitt budget taħt l-MFF attwali. Dan huwa ffukat fuq it-tkabbir, solidarjetà u s-sigurtà. L-ammonti totali suġġeriti għall-2019 huma 166 biljun f'impenji li ser jittieħdu li hija żieda ta' 3% mqabbla mal-2018. Kif ukoll 149 biljun euro f'pagamenti għal oħra żieda ta' 3% imqabbla mal-2018 Fl-abbozz opinjoni tiegħi nixtieq nisħaq għal darboħra li għandu jsir kull sforz sabiex nilħu lan ta' 20% ta' fondi relatati mal-klima. Għaliex 20.1% tal-impenju totali fl-abbozz ta' budget tal-2019 huma relatati mal-klima. Il-iżda il-budget attwali ser jilħaq 19.3% biss ta' dan il-perjodu tal-MFF, nappella wkoll jiġu allokati risorsi adegwati għal protezzjoni tal-biodiversità. Imbagħad fuq l-aġenziji taħt ir-rimet ta' Envi, nappella li hemm bżonn ta' iktar rizorsi finanzjari u rizorsi umani li ġu allagati li dawn l-aġenzija jeta biex ikunu jistaw jilħu il-mandat u l-irwoli tagħhom dan ukoll jgħin sabiex biex approċċ approċ ibbażat fuq ix-xjenza fl-Unjoni. Fl-aħħar nixtieq infakkar illi proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejjija għandhom jirċievu biżejjed finanzjament matul iċ-ċiklu tagħhom sabiex ikunu jistaw tassew jilħu il- il-potenzjal sħiħ tagħhom 33 proposta għal proġetti pilota u azzjonijiet ta' tħejja ntbatu l-Envi minn Envi lill-Kummissjoni għal pre-evaluazzjoni sa' dan sar fl-aħħar ta' April minn 344 li nbatu mill-Parlament. Il-feedback tal-Kommissjoni wasal fit-2 ta' lulju nixtieq infakkar li proposti għal dan il-proġetti pilota u l-azzjonijiet ta' tħej huma se jsiru parti mill-budget tal-2019 u medja jiġu awtorizzati irdu u bħala emendi budgetari qabel il-11 ta' Lulju fil-11. Biex nikkonkludi, passana li għaddit il-pożizzjoni tal-Konsil fuq dan la budget se tkun disponibbli tard ħafna dan se jkun fl-istess ġurnata ta' data ta' skadenza l emendi budgetarji fenvi għalhekk kif ftemna u koll f'dawn l-aħħar ftit snin jena nimpenja ruħi li nresqu l-emendi budgetarji għalla bozz ta' budget għal 2019 għal kullinja taħt MV biex il-kunsil li kun jista' jissuġġerixxi xi tnaqqis irid isir. Nibdew issa billi nismaw il-kollegi, nibdew bis-sur Poċ jekk joġbok. Sinjura Kadenbach ma setax tkun magħna illum għaliex qed tattendi kumitat ieħor. Is-Sinjura Kadenbach tixtieq tirringrazzja l-Onorevoli Valejan għal-ħidma li saret fuq dan il-fajl nittamaw li d-opinjoni tagħna ser tagħti priorità l-kwistjonijiet tas-saħħa u kwistjonijiet ambjentali. Naħseb illi ċertu affarijiet ma semmewx biżejjed għaliex eh, il-rapporter kienet limitata bl-ammont ta' kliem li seta' tinkludi. Aħna nur li senjura Kadem baħu kultur l-appoċ tagħha għall-inklużjoni ta' kustanijiet pal-biodiversità u it telf tal-biodiversità u għed mill-prioritajiet tagħna anke f'dak naqsam ma tibdil fil-klima għalhekk importanti ħafna li tħassib tal-biodiversità jiġi indirizzat f'politiki differenti il-finanzjament ta' natura il-fin għandu jagħti bizzejt finanzjament għal proġetti differenti permezz ta' sinerġiji bejn sorsi differenti. <coughs> Issa ħaġa oħra li mhux neċessarjament taqa' taħt din l-opinjoni imma għax taħt l-MFF, però huwa dan huwa kunċett importanti ħafna għalija, importanti ħafna li l-programm ta' saħħa ikun proġett waħdu indipendenti fl-MFF li jmiss Dan huwa wkoll prerekwiżit sabiex nippromovu s-saħħa. U naħdmu anke fuq rezistenza antimikrobjali dan huwa importanti ħafna biex ikollna proposti li ambizjużi li jipromov, jiġu prom, jikun promozzjoni tagħhom fuq livell ta' stati membri. Sinjura Kaddim baħ taqbel ukoll ma l-Onorevoli Valjan illi ikunem iktar rizorsi finanzjarji u rizorsi umani fl-aġenziji sabiex ikunu jistaw jilħu l-mandat tagħhom u biex jilħu l-irwoli tagħhom. U għandhom jitres u għalhekk emendi dettaljati f'dan ir regward nixtieq nissieħab ma' l-Onorevoli Kademba biex ikun hemm appropriazzjoni ta' dawn l-aġenziji u l-involviment tagħhom u wieħed mill-prioritajiet tal-budget tal-2019 nixtieq nisħa l-importanza ta' aġenziji bħal lefsa li se jkollhom rwoli ġodda relatati mal-bidlit fil-leġislazzjoni dwar l-ikel. Grazzi l-Onorevoli Omar G. Signora President, grazzi tassew. Jiena nishtiq nirringrazzjak ta' din il-proposta tiegħek li turi u tirrifletti eh, tħassib tal-komitat tagħna u anke tal-grupp tagħna. Għal boħna nixtieq infakkar fid-diskrepanza li teżisti bejn l-appropriazzjonijiet budġetarji u kemm serja sitwazzjoni ekoloġika f'dak l-għandu x'aqsam mal-biodiversità. Issa, il laqgħa tagħna qed tixxandar u għalhekk nixtieq nfakkar il kulħadd speċjalment il dawk li qed jisimgħuna fil-figuri mijiet ta' speċi edin nitilfuhom kull-jum aktar minn kwart tal-mammiferi jinsabu taħt teddida ta' estinzjoni iktar minn nofs tal-coral reefs sparixxew f'dawn l-aħħar 30 sena. 3706 speċi ta' amfibi, ta', ta rettili, ta' asafar, tjur, uħut. Dawn naqsu b-60% fi żmien 40 sena. 25,800 u wieħed mill-91,000 speċi li jinsabu fuq ir red list għal speċi li jinsabu f'periklu u li ġiet aġġornata fl-2017 ġew klassifikati bħala taħt teddida. U 5583 minnhom huma taħt riskju serju u iktar minn 11,000 huma dajfa. L-ammont tal-infanti Afrikani kellu popolazzjoni ta' 415,000 li illa tnaqqas b'mod drastiku mill-bidu ta' dan is-seklu. U hemm ukoll ħafna tnaqqis fi speċi oħra, pereżempju fi Franza f'pajjiżi rajna tnaqqis sostanzjali fl-ammont ta' tjur fil-kampanja. Iktar minn 60% f'Pariġi u anke l-Skylarks illi wkoll sparixxew f'dan l-istess perjodu ta' żmien. Jekk nibqgħu sejrin hekk fl-2050 mhux se jibqa' ħuta waħda, mhux ser jibqa' mollu skwieħed li se jkun disponibli biex nistadu għalih. Għanna situazzjoni li qatt marajna bħala qabel. Dija situazzjoni traġika. U għalhekk titlob tweġiba min-naħa tagħna li tista' tilħaq dawn l-isfidi. U jekk tħares lejn il-programm ta' l-Unjoni, il-programm Life li għandu l-għan li proteġi l-biodiversità, tistaw daraw illi għal-2019 dan jammonta għal 0.3% biss tal-budget u fid-dawl ta' situazzjoni li ninsabu fija, dan juri biċċar illi it-tweġiba u l-azzjoni ta' li tajna aħna miex bizzejiet. Irridu nagħtu tweġiba effettiva għal sfida tal-biodiversità. Grazzi tassew, għanna xi membri oħra li jixtiequ jintervjenu jekk lenna indur lejn il-rappreżentanti tal-Kummissjoni. Eh, nati mikrofonu il sinjura Kotkowska mill-DG MV mill-Kommissjoni. Thank you very much. Uh... Grazie sew tal-li tatini l-opportunità li nitkellem. Ħadd nota ta' tħassib kollu li rigwarda l-biodiversità u l-fatt li il-budget huwa limitat ħafna għalkemm dan huwa aspett importanti ħafna ser nasi tweġiba bil-miktub mar kemm jista' jkun u il-programm Life li huwa uniku programm li bħalissa jieħu ħsieb l-implementazzjoni ta' dan il-proġett diġa' sar fuq ċertu proġetti iżda qatt m'hemmx l-implementazi, il ta' tal-implementazzjoni sħiħa ta' dan il-proġett. Għalhekk għalissa dak li nistgħu ngħidulkom. Grazzi. Grazzi minn DG Sante, is-Sur De Clark. Thank you, Mrs. Chair, De Clark DG. Grazzi, Signora President, ma tantx għandi xinżit nisħu biss illi kull aġenzija regolatorja tissottometti programm uniku li tenfasizza x'numa l prioritajiet ta' dik l-Aġenzija għal dik is-sena. U għalhekk naraw jekk l-staffing li jkollhom dawk l-aġenziji ikunx f'konformità ma' l-għanijiet tagħhom. Grazzi. Fissem diġi klima nagħtu l-mikrofonu l-rappresentant tal komissjoni grazzi tassew fuq il kwissjoni tal-climate mainstreaming Dan kien proġett importanti ħafna. Kellna mira għal climate mainstreaming fl-MFF għan ambizjuż ħafna ta' 20%. Iżda aħna nemmnu pala kummissjoni li dan ħadem tajjeb ħafna biex ċaqlaqna eh, l-daw kollha involuti biex ittieħed azzjoni u biex l ekonomija li taħdem fuq um, kemm jista' jkun mill-inqas karbonju u biex anke infaslu programmi finanzjarji u Politiki Ewropej ġodda. Id-bassir li nilħu 19.3% sa' tmiem dan l-MFF ifisser li nirxina niksbu suċċess. Se nkunu viċin ħafna tal-mira tagħna u għatanna possibilità illi nilħu dan il-għana xfadal sena oħra l-2020 li forsi kollu l-ola budget tal-MFF attwali. Nemnu għalek li għatem il-possibilità li xort waħda nilħu l ta' il rata ta' 20%. Grazzi Signora President, grazzi li kulħadd, grazzi għall-appoċ ta'kom. Issa, l-emendi emendi għall-opinjoni u emendi budgetari id-data hija l-11 ta' Lulju fil-11. U imbagħad dan il-vot se jsir fejn fit 30 ta' Awwissu. Issa dan jikkonkludi dan il-punt fuq l-aġenda Our next point is uh, a rapport, report. Naddu issa għal rapport mill-Sinjura Kabezon Ruiz li mhix edha hawnhekk. Għalhekk se jkollna nistennew ftit. Għaluli li dal-waqt ser tasal. Ma nistgħux nibdew minn ajra però. she Hello, so uh, now we... Mela, nistaw nistoktaw bil-ħidma tagħna qegħdin inħarsu lejn l-emendi għal proposta għal-Parlament u tal-Kunsill fuq l-evalwazzjoni ta' teknoloġija tas-saħħa u li temenda direttiva tal-2011 sbarra 24. Il-rapporter hija l-Onorevoli Capezon Ruiz natilek il-mikrofonu jekk joġbok. Grazzi tassew, Signora President. Kien hemm 529 emenda li tressu. hemm xi affarijiet li ser indirizza malajr u opinjonijiet ukoll li varjaw iżda ma naħsibx li hemm daqshekk bidliet sostanzjali. Għalhekk naħseb li sarina xina nilħu konsens. Ser nifoka fuq numru ta' aspetti illi jistgħu eh, waslu għal ċertu problemi forsi L-introduzzjoni ta' tagħmir mediku għabbażi obbligatorja qed titqies bħala problema hemm min eskludija aħna li għamilna huwa li issuġġerejna emenda ta' kompromess li se nkunu qegħdin inħarsu lejha u bħala rapporter rajna forsi xista iwassal biex nimxu l-qoddim biex ikollna xi ħaġa li mhix taqsek ambizzjuża daqs il-proposta tal-Kummissjoni, iżda forsi xi ħaġa li tippermetti illi naqdu il-metodoloġija differenti għall evoluzzjoni tal-teknoloġija tas-saħħa. Ħaġa oħra kif jiġu adottati l-ftejmiet li juħorġu mill-evalwazzjonijiet ċertu emendi ser jeħtieġu maġġoranza kwalifikata dawn jistgħu iwaslu għal eh, l-iktar ħaġa li se jkun hemm noqqas taqbil fuqa, iżda ma naħsibx li huwa impossibbli li nilħqu xi forma ta' kompromess. Issa, artikli li huma kemm xejn diffiċli artiklu 8 pereżempju in-natura volontarja u il-possibilità ta' valutazzjoni mill-ġdid mill-istati membri. ċertu gruppi urew il-nuqqas ta' fejm tagħhom iżda il-maġġoranza urew li jixtiequ li jkomplu eh, bil- billi jintroduċu kriterji speċifiċi fil-kuntest nazzjonali tagħhom. U għalhekk dan jirrigwarda natura obbligatorja biex ma nitilfux in-natura oriġinali ta' din il-proposta li ikunem hemm dan l-aspett xjentifiku involut. Ma naħsibx li għandu jkun hemm xi forma ta' kontradizzjoni hawnhekk. Inħossu li dan għandu jibqa' mandatorju. L-artiklu fuq il-metodoloġija importanti ħafna li dan ikun oġġettiv u xjentifiku u li jkun hemm din il-garanzija li sir li tingħata lill-istati membri Iva kien hemm ċertu differenzi, u diskrepanzi bejn il-gruppi u nemmen li nistgħu niksbu progress. Dan jorbot ukoll ma' kwistjonijiet fejn m'hemmx daqshekk diskrepanza fosthom il-formula legali li bija jitfassal l-att implementazzjoni li fuq tkun ibbażata metodoloġija li bija issir l-evalwazzjoni. Għalhekk metodoloġija ta' kwalità tajba li tkun stipulata mill-Aġenzija u li tkun tista' tiġi avdata mill-Istat membru meta tiġi biex tapplika din dan ir-regolament dawn il-liġijiet. Għalhekk ma naħsibx li hemm emendi illi huma kompletament kontra din il-proposta u naħseb li dawn il-kwistjonijiet illi jena semmejt, il-kwistjoni ta' maġġoranza u kwistjonijiet oħra li semmejt, dawn huma l-affarijiet li l-aktar li ser l ħin. U il-kwistjoni ta' nuqqas ta' konflitt ta' interess, trasparenza, hemm emendi f'dan ir-rigward, iżda ma naħsibx illi hemm emendi kontra dawn din il-proposta. L-elementi prinċipali din il-proposta nanti jissa l-mikrofonu li Shadow Reporter sabiex jintervjenu nibdew bl-Onorevoli Grostez jekk joġbok. Grazzi tassew, Signora President. Nibda billi nirringrazzja lill-Sinjura eh, Cabezon Ruiz għal ħidma eċċellenti tagħha. U fil spirtu u l-spirtu ta' kooperazzjoni illi bieħwet qed il-ħidma tagħha. Għanna numru ta' emendi kif semmejna u ser nifoka fuq il-punti prinċipali. L-istrateġija nafu l istat membri gbar u malesti li juru kooperazzjoni ma jridux li jkun hemm evalwazzjoni HTA obbligatorja nifmu it-ħassib tagħhom minħabba l-kwalità aħarija ta' din l-evalwazzjoni. Iżda dan nistgħu nwieġbu għalih mingħajr ma narmu kollox. Palissa wasanna fi stadju essenzjali u rridu nevitaw komplikazzjonijiet biex inżommu natura obbligatorja tal-HTA iżda fl-istess waqt nistaw nwieġbu għal dawn it-ħassib illi intwera. Fostom fuq il-funzjonament tal-grupp ta' koordinazzjoni biex nuru illi tassew l-set membri kolom kontroll fuqu u dan ukoll eh, intwera fin-numru ta' emendi li tressu. Imbagħad artiklu 8 kif suġġerit mir-rapporter biex ikun hemm iktar flessibilta u biex jiġi speċifikat li ma tip ta' evalwazzjonijiet addizzjonali jridu jsiru fuq livell nazzjonali biex nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' ċarezza legali artiklu 22 irid ikun iktar speċifiku wkoll. Ma rridux inkunu preskrittivi iżejjed fil- fil-kontenut prinċipali għax ma nkunux nistgħu niżviluppaw mal u nimendaw l-affarijiet skont l-iżviluppi xjentifiċi, irid ikun hemm ovvjament trasparenza fuq l-aċċessibilità tad-data. Nifhem 100% it-talba din it-talba, iżda dan iridu impattu għalih ukoll billi nipproteġu id-data li tkun sensittiva f'settur li huwa daqstant kompetittiv. Iva matul il-konsultazzjonijiet xjentifiċi u fil anke fil-fazzi ta' qabel eh, il-kummerċjalizzazzjoni. Issa, it-tamir mediku. Importanti ħafna inqisu il-karatteristiċi speċifiċi biex l-evalwazzjonijiet konġunti li jsiru ma jitfawx dubju fuq L-evaluazzjoni li ssir mill-Aġenziji tal-Mediċina iva nifhem illi irrid ikun hemm din l-evaluazzjoni konġunta u għalhekk irid ikun hemm qafas li jippermetti illi fid-dawl ta' diversità fis-sistemi tas-saħħa li ovvjament il-valur miżut jiddependi fuq fu dan kollu. Din l-evaluazzjoni ssir biss għabbażi volontarja jew inkella tal-inqas issir f'każijiet speċifiċi biss għaliex jekk neskludu it-tamir medru kompletament u l-evalwazzjoni obbligatorja, e, irridu nsibu bilanċ bejnietom. Irridu nsibu triq tan-nofs. Nirringrazzja lir rapporter nasab li dan jagħtina bażi soda li fuq nistgħu nkomplu bid-diskussjoni. Grazzi issa is-sur Pietro jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Signor President, nixtieq nirringrazzja lir rapporter tal-li prezentat eh, il-kontenut ta' din l-opinjoni u il-situazzjoni ta' dak li qed jiġri fil-Komitat. Nixtieq ngħid illi hemm xi stati membri li mhumiex lesti li jaċċettaw dan hawnhekk qed nitkellmu dwar stati membri kbar. Dawn l-opinjonijiet kollha tres u b'mod ċar irridu nkunu flessibli, forsi flessibli mhux biżejjed, irridu nkunu iktar minn flessibli għaliex nistgħu nispiċċaw bi proposta ambizjuża ħafna fil-Parlament, iżda mbagħad tispiċċa tiġi rrifjutata mill-Kunsill. Eh, Il-Kunsill ma jaqbilx magħna jew inkella il-proposta teħel fil-burokrazija tal konsil Aħna naqblu illi l-HTA hija sfida importanti ħafna. F'ħafna pajjiżi għandna aġenziji u kultant hemm min għandu iktar minn aġenzija waħda għax dawn mhumiex biss istituzzjonijiet nazzjonali imma anke kummerċjali u jkollhom id-dritt li jevalwaw dawn it-teknoloġiji tas-saħħa. U hawnhekk għandi xi kummenti il-karattru obbligatorju, l-element obbligatorju. Dan huwa approċ riġidu ħafna fil-HTA, il-prevenzjoni tal-diagnostika per eżempju dan jitlob li jkun hemm xi forma ta' evalwazzjoni jew li jkun hemm xi forma ta' stima ta' teknoloġija tas saħħa fl-Istati Membri. Iżda aħna nafu li l-Istati Membri huma indipendenti fuq kif imexxu s-sistemi tas saħħa tagħhom u kif jiffinanzjaw is-sistemi tas saħħa tagħhom u hemm pajjiżi fejn mhux kollox jitħallas lura fejn inti tagħti kontribut parzjali jew xi forma ta' assigurazzjoni. Għalhekk rridu noqogħdu attenti ħafna meta nitkellmu dwar din natura obbligatorja. Din natura obbligatorja se tkun waħda mill-aspetti l-iktar importanti ta' din il-proposta u ma naqbilx illi se jkun e, hemm bżonn li ċertu standards ikunu obbligatorji. Din hija kollha kwistjoni ta' tamir mediku aħna għandna eluf ta' tipi differenti anke affarijiet żgħar li forsi li mhux neċessarjament ikunu komplikati u li mhux dejjem iżidu ma l-aspett ta' teknoloġija iżda hemm affarijiet bħal tagħmir mediku illi pereżempju jagħmel radjazzjoni bħal għal ċertu mart bħal tumuri pereżempju forsi jista' jkun hemm affarijiet li jirregolaw dan l-aspett. Iżda U ċar illi l-iżvilupp ta' teknoloġija ta' saħħa tanda tisir malajr li anke jekk jirnexxina nsibu xi forma ta' metodoloġija tajba għall-HTA f'ċertu aġenziji u fl-imkien ma' grupp ta' koordinazzjoni xorta nistgħu nispiċċaw sitwazzjoni fejn l-użu ta' teknoloġija avvantata ma tkunx possibbli għal istituzzjonijiet nazzjonali ma jkunux jistgħu jaħdmu bċertu ta' mir. Din hija xi ħaġa kontroversjali ħafna U eh, ħaġa oħra importanti ħafna hija l-kwistjoni ta' trasparenza. Kemm għandu jkun hemm trasparenza, kemm għandu jkun hemm konfidenzjalità biex eh, ma nsemmux ukoll il-mediċina. Irridu nżommu f'moħħna li aħna għandna l-liġi tal-privattivi li hija regolata fuq livell Ewropew. Dan irridu nżommu f'moħħna Issa, l-sfida li għanna u d djemna li nħolqu medicina ġdida li t-ġilet t-tumuri per eżempju, jew li t-ġilet ċertu tip ta' mart u drog relatati ma' rezistenza antimikrobjali. Dan kollu jiswa l-flus u hemm ukoll il-protezzjoni tal-prevativi. Dan kollu jaffetwa l-prezz, ta' dawn it-teknoloġiji, iżda fl-istess waqt irridu li din tkun proċedura trasparenti li aħna nkunu nafu kemm jista' jkun dwar medicina partikolari jew dwar tamir mediku partikolari, għalhekk nemmen illi se jkun diffiċli li nsibu din is-soluzzjoni meta nħarsu imbagħad il-proposta ġenerali, xorta hemm lok ta' flessibilta u forsi xorta nistgħu nsibu xi forma ta' kompromess li tippermettilna naslu għal test li jista' jiġi aċċettat mill-Parlament u anke mill-Konsil. Forsi mhux neċessarjament ikun ambizzjuż daqs kemm xtaqni aħna, imma jkun test li jista' jiġi aċċettat mill-Kunsill ukoll. Għax jista' membri żgur se jkollhom ħafna xi jgħidu, meta naqra ċertu opinjonijiet ta' delegazzjonijiet differenti fil-Kunsill, ikolli ngħid li nkun dejjem iktar xettiku. Grazzi tassew. Maċna, Madam Meisner. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Majdzen. Grazzi ħafna u xtaqt nibda billi nirringrazzja l-reporter. Diġa kena laqa ta' Shadows, u laqa li kienet tajba ħafna. Kena ħafna dettalji li nataw. Għatma kenix feedback dwar se jiġri issa, pero se jkun opportunità namlu hekk. Aħna hawnhekk quddiemna għandna biċċa xogħol intensiva ferm għaliex il-kwistjoni wkoll hija komplikata. Nafu, hemm stati membri li mhumiex interessati tana kollu Il-grupp tiegħi femuni li aħna kontra fuq bażi ta' sussidjarjetà. Jiena minnaħa naħa tiegħi għandi vedut oħra għax nħoss li huwa importanti illi naraw fejn hija kompetenza nazzjonali. Min-naħa l-oħra fl-Ewropa però għandna l-moviment ħieles ta' persuni, prodotti u servizzi. U allura dana kollu jirrid jiġi applikat hawnhekk ukoll. Bekk iridu naqdu l-affarijiet fejn dan jagħmel sens. Jiġifieri minflok ikonna 27 jew 28 metodoloġija differenti, e, ikonna metodoloġija waħda li tinaraf minn kulħadd. Taħt artiklu 8 neħtieġu flessibilità għall-Istati membri. Jiena konvinta li biex naslu għal trilogu li jkun tajjeb, irridu naraw li stati membri juru li jistaw u koll ikunu flessibli, ġifiri li li minn dak li huwa mandatorju, mux mandatorju, għalli xawnek għanna situazzjoni fejn il-sistema medika trid timponi ċertu elementi li jkunu vinkolanti. Signora Grostet ukoll semmet il-prodotti mediċi. Diġa kellna regolament fil-passat Mekk u koll għanna elementi differenti li huma inklużi. Noqdu attenti però li ma nirrepetux ix-xogħol. Però raġuni oħra din taħt il-prodotti mediċi l istati membri dejjem użaw l-HTA iżda għanna il-prodotti mediċi ta' wieħed fil-mija, pero l-HTA jfisser li jkun hemm bat li fissar tal-prezzijiet minnaħat tal-Stati Membri, pero din il-ħaġa ma tantx tiġi inkluża mill-Stati Membri, allora bekk nkunu qegħdin noħolqu xogħol addizzjonali bekk. Tajb ikonna skambju ta' femid, pero dar kollox irid isir fuq bażi li ma jkunx obbligatorju. Issa, dwar l-HTAs, ma tantx għandna riżultati fuq livell Ewropew, kollox irid jiġi konċentrat fejn kollox jagħmel sens fejn hemm l-aktar bżonn anke l-Istati Membri għal skambju volontarju, pero mux l-obbligu. Issa, punti oħra li xtaqt insemmi il-wol ta' komissjoni. U il-komissjoni hija kemm xejn ristretta f'dak li tista' tagħmel dan il-każ. Għandha l ta' koordinazzjoni u naħseb ukoll kemm aħna qegħdin inqisuha bl-istess mod din il-ħaġa. Importanti però l-esperti nisimgħuhom fuq il-pjattaforma ta' dawk eh, interessati, ġifiri, xħat il-diskutu għadin. Palissa l-bilanċ mux dak li nishtiqu, importanti ninvolvu koll NGOs u l assoċazzjoniet tal-pazjenti, ecc. pero organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, eh, dawn inkludu għom xewle, forsi nistaw nid-diskutu dan il-punt. U dwar l-esperti, tinja eh, xaġa importanti u kol, pero għanna rappresentanti tal-manufatturi illi huma neutrali kemm jista' jkun ġifiri dawna ma jirdux ikunu mbagħad lobby għall-interessi tagħhom biss. Pero naħseb li il-preżenza tal-esperti hija xi ħaġa li rridu attenti għaliha għaliex iva tajjeb li konna rappreżentanti mill-industrija jew dawk li jaħdmu fih dan ir-riċerka, però rridu naċċertaw illi il-kapacitajt Ewropej ukoll ikunu inklużi fil-proċess. Issa trasparenza b'mod ġenerali dejjem importanti illi naraw fejn hi id-data sensittiva jekk tistax tiġi pubblikata u jekk għandix inħarsu l-pazjenti wkoll xi ħaġa li wkoll tinżommu f'moħħna. Mod ġenerali naħseb eh, dak li jkun jista' jqis li dana kollu huwa tekniku ħafna, però hija kwistjoni importanti ferma ċittadini Ewropej Kooperazzjoni kienet tajba ħafna u naħseb nistgħu naslu l-kompromessi. Il-kwistjonijiet ewlenin huma prodotti mediċi iva u le, obbligatorji iva u le, u l-kamp ta' applikazzjoni mod ġenerali. Però jiena fiduċuża illi sensibu soluzzjoni u jiena nara li se jkun aktar kooperazzjoni biex bekk naslu għal pożizzjoni finali illi tkun tista tisħaq il-pożizzjoni ħarija tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Is-sur Grazzi, Signora President, Grazie, wkoll rapporteur. rapporter Kif ukoll le shadows François Grostet mill-PPE. Jina nixtieq nappoġġa dak li smajt mill-kollegi sa issa. Iżda għandi proposti speċifiċi ta' kif nistgħu insolvu kwistjonijiet kontroversjali. Fil-prinċipju, naħseb illi din hija proposta importanti ferm. Kont involut f'dibattitu ma' rappreżentanti nazzjonali u il-membri parlamentari ġermaniżi u nittamu l-resistenza li hemm fil-Ġermanja u fis-stati membri l-oħra din il-resistenza tikkonċentra fuq punti partikolari mhix neċessarjament resistenza kontra proposta kollha kemm hi, iżda rridu naraw kif nistgħu b'mod kostruttiv nilqgħu għal dawn l-oġġezzjonijiet. Importanti li ma nirdoppjawx ix-xogħol u sa fejn nistgħu irridu nagħmlu kollox fuq livell Ewropew. Artiklu 12 dwar it-dialogu bejn l-autoritajiet HD u l-Aġenzija Medicinal Ewropej hija xi ħaġa li jridu wkoll naraw li ssir kif suppost biex bekk l-industrija fil-ġejjieni tkun tista' tikkonċentra fuq prodotti li tassew ikollhom valur terapeutiku addizzjonali mhux biss f'termini ta' investiment li forsi ma tkunx xaġa ta' assistenza għal pazjenti, pero punt importanti dan. U allura il-proposta tal komissjoni fi għal-meritu f'dan il-rigward biss. Jina ressaċċi emendi l-ewwel dwar l-opt-out u kustjoni ta' jekk kollox ikunx obbligatorju u le fil-prinċipju kollox irid ikun obbligatorju fin-natura tiegħu biex bekk ma jkunniex ukoll frammentazzjoni għal xi ħadd illi jinvesti fil-prodott għaliex l-ar li se jiġri huwa li jkollok proċess Ewropew u mbagħad 27 il-proċess nazzjonali l irid ikun hemm ċertu obbligu hemmhekk preżenti. Iżda jrid ikun hemm ukoll possibilità bażi soda ta' opt-out jekk mhux possibbli illi jkollna standards varji tal-terapija fl-istati membri li jinġabru fl-imkien f'proċedura Ewropea. Jekk ikun hemm ħames standards differenti pereżempju madwar l-istati membri, allura għandu jkun possibbli ngħidu mela għandna standards differenti u din il-proċedura fuq livell Ewropew mhix proċedura konklusiva, allura ikun hemm possibilità ta' opt-out, però irridu nsaħħu l-opt-out fid-dawl tal-proposta tal kummissjoni pero mhux waħda arbitrarja. U allura anki il-mod kif il-grupp ta' koordinazzjoni jiddeċidi jekk għandix konna situazzjoni ta' maġġoranza sempliċi jew ta' żewġ terzi kif ġi propost dawn ukoll nikkonsidrawhom. U jekk ikun hemm kuntratt għal sitwazzjoni bħal din, irridu naraw nistgħu nagħmlu. Għaliex ikun hemm ċertu numru ta' voti fost istati membri, u allura bejn maġġoranza sempliċi u ta' żewġ terzi rridu naraw x'nażlu. Intqal ħafna dwar il-proposta tal-Kummissjoni dwar prodotti mediċi, jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni mhix laqgħa waħda għaliex dwar il-proċedura ta' skrutinju fil-regolament tal-prodotti mediċi. Naraw illi hemm eh, dan il-għan, però hemm xi kwistjonijiet li nindirizzaw dwar il-prodotti mediċi għandna proċedura għal prodotti b'livell għoli ta' riskju. U għallura neħtieġu garanzija ta' sigurtà biex bekk naraw jekk il-prodott ta' sew ux bla periklu, pero m'aħniex maħniċ għedin analizzaw sigurta, għed naraw l-użu għal pazjenti, xaġa kompletament differenti. Jista' jkun prodott riskju ħafna. Jekkun u ta' tip ta' implant, jekk jista' xi jkoll kollu effetti kollaterali għall pazjent u allura jrid ikollna proċedura ta' skrutinju, però jista' jagħti il-każ li l-effettività tal-prodotti ma tħallix l-ebda dubju dwar l-effettività dwar il-riżultat. U forsi dawn huma prodotti li ma tantx jintużaw, però mbagħad jista' jkollok prodotti ieħor fejn kwistjoni ta' sigurtà mhix importanti però jkun hemm spejjeż għoljin involuti u allura Nirdu saqsu. L-ispejjeż huma ġustifikati f'termini tal-benefiċċji għall-pazjenti? Bek, dawn iż-żewġ kwistjonijiet separati ma sax indirizzawhom bl-istess waqt, bl-istess mod, u allura lek għamilna proposta, jiġifieri illi it-tamir mediku nħalluh barra għaliex għaduk minn wis l-istati membri. Edin jaraw kif dawn jiġux inkorporati, ċala darba l-istati membri mbagħad jaraw il-kwissjoni fuq livell nazzjonali. U allura għaddi nippruvaw nevitaw frammentazzjoni, splitting hawnhekk. Iżda jekk l-istati membri jibdew <coughs> jistabilixxu l-proċessi tagħhom, allura għandu jkun hemm tamir mediku għal dawk l-istati membri fejn ikun hemm proċedura nazzjonali biex ikun hemm transpożizzjoni fil-proċess Ewropew. Jiena nieħu pjaċir jekk il-kollegi ikunu jistgħu forsi jistudjaw il-proposta tiegħi. Hemm ħames stati membri jagħmlu affarijiet fuq livell nazzjonali kif għedt. U bekk nittama illi ikonna kompromess biex ikonna approċ differenti minn dak li qed jipproponi l-Kommissjoni. Irridu pożizzjoni bilanċata iżda wkoll approċċ illi jkun bazat fuq il- opinjoni li tkun ukoll bilanċata biex bekk ikollna proposta illi tassew twassal riżultati mixtieqa. Grazzi ħafna aktar kelliema. No, then uh, Madam Ampelas from the Commission. Signor Ampelas mill-Kummissjoni kieġoba. Thank you uh, very much and thanks a lot to... Grazie ħafna. Grazie u koll il-Onorevoli Cabzon Ruiz għal xol kollu. Grazie u għall appoġġ ġenerali għal din proposta ta' kommissjoni. Kif tafu? Din hija proposta importanti għalina l-Kommissjoni wara sejħa ta' Parlament Ewropew u maħniex nibdew minn rata zero, hawnhekk qegħdin nibasaw ruħna fuq kooperazzjoni illi ila d-dejja taħt azzjoni konġunta sa' issa. Jiena nixtieq nindirizza xi wħud mill-kwistjonijiet imsemmijin fid-diskussjoni l-ewwel. L-ambitu, il-kwistjoni ta' tamir mediku. Jidher illi hemm idejat differenti fil-parlament jekk ninkluduhomx dan it-tamir mediku jew lew x'approċċ għandna nieħdu għat-tamir mediku. Nixtieq insemmi illi l-Kummissjoni wetqet konsultazzjonijiet mal-partit interessati qabel l-adozzjoni tal-proposta u wkoll smajna bċertu attenzjoni l industrija relevanti u allura nemmnu illi fil-proposta indirizzajna il-punti ta' tħassib imres minn din l-industrija fis-sens il qed fukaw fuq ambitu limitat ta' tamir mediku ġifiri dawk li għandhom livello li ta' riskju u nippermettu l-flessibilità f'termini ta' żmien għax xogħol konġunt u kkonsidrajtna wkoll il-proċess għas-suq biex bekk ikonna approċ phasing biex nkun nistgħu niffukaw fuq numru żgħir ta' tamir mediku fl-ewwel snin mbagħad wara nisviluppaw is-sistema. Jekk din tiġi meqjusa bħala xaġa utli. Nemnu li importanti li tamir mediku jibqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' regolamentu dana skont il-kontribuzzjonijiet il ċevejna fil-konsultazzjonijiet pubbliċi. Iżda, huwa ferman qas ambizzjuż mill-approċċ li qed nieħdu għal prodotti mediċinali bekket qed insegbu eh, dak li qed jiġi stati Membri fejn. Il-proċeduri nazzjonali għall-HTA u maktar ukoll żviluppati għal prodotti mediċi għalkemm qed naraw ħafna progress u żvilupp f'termini ta' tamir mediku u allura aħna għandna kamp ta' applikazzjoni limitat f'artiklu 5 iżda qegħdin permettu wkoll għal xi xogħol volontarju li jsir għal tamir mediku għal hemm valur kol miżjud illi jkun hemm ix-xogħol konġunt taħt l-ambitu volontarju tar regolament. Nixtieq ngħid kemm tgħin ukoll dwar diskussjoni dwar l-aspetti mandatorji u fakultattivi tal-proposta. Naħseb il-messaġġ tad-diskussjoni tal-Kunsell EBSCO kien ukoll ċar illi għandna diskutu dawn il kwissjoni fuq livell tekniku. Nixtieq ngħid illi l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea billi nistaġġiex artiklu 8 dawk l-elementi fil-proposta hija idea biex aħna nużaw ir-riżorsi ninvestu fix-xogħol konġuntana fuq livell Ewropew, però nagħmlu tal-investiment irridu nevitaw repetizzjonijiet ġifir ma nagħmlux dak li diġà sar u anki naċċertaw illi xogħol konġunt b'xi mod jintuża fl-istati membri differenti, kwistjoni ta' optimizzazzjoni ta' risorsi Ċertament naqbel mal-kumment li smajna Sinjura Grostet illi Dana kollu għandu xaqsa ma' proċess minnaħa tal-Stati membri rwol tal-grupp ta' koordinazzjoni biex ikonna u kol kwalità tal-xol li jisir. Dawn l-aspetti kollha ċertament huma importanti wkoll. Nemnu illi tassew nistgħu naċċertaw livell li ta' impenn f'termini tal-użu fl-Stati membri, iżda xorta waħda nirrispettaw b'mod sħiħ il-kompetenza nazzjonali għal prezzijiet, refużjoni l-organizzazzjoni ta' sistemi ta' saħħa Issa, dwar l-aspet ta' trasparenza, nixtieq ngħid li kommissjoni taqbel li trasparenza u l-indipendenza huma elementi ewlenin tal-proposta. Dawn ukoll ma' importanti bħal aspetti tal-proposta tal madanakollu neħtieġu wkoll narfu illi xi mid-data tista' tkun sensittiva u allura irid ikun hemm ukoll bilanċ illi rridu nilħu f'termini ta' trasparenza u f'termini ta' data. Pero, Iva, trasparenza kemm jista' jkun b'dawn il-limitazzjonijiet li semmejna. Issa, kelma tal-aħħar dwar il-bilanċ bejn l-att ta' implementazzjoni, il-dokumenta gwida u il-test fih nifsu. Kwissjoni importanti din ħadna nota li hemm xi proposti illi nintroduċu aktar elementi, elementi fi dwar il-metodoloġija, naħseb importanti nsibu bilanċ tajjeb. Bekk, narfu eh, status legali differenti jekk aħna nażlu nagħmlu xi ħaġa fid-dokumenti ta' ħidma mill-grupp ta' koordinaturi fl-atti implementazzjoni ta' delegazzjoni u fit-test ewlieni. U anki rridu niftakru li l-istati membri u l-involviment tagħhom u anki l-involviment tal-esperti jisir kemm dan il-gruppi ta' koordinazzjoni u anki fil-kumitat ta' komitoloġiji li jaħdmu taħt il-proċedura komitoloġija għal dawn l-atti ta' implementazzjoni u naħseb nistani għafawni, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Signor Cabezon. Bueno, pues muchísimas gracias a la comisión. Tajjeb, grazzi ħafna. Li komissjoni, li shadows kollha. L-impressjoni li donnu għandi twassalni biex najt illi bidla bħal din tista' twassal għal xi diffikultajiet. Iżda, naħseb illi minkejja dawn id-diffikultajiet illi nifhem li sat membri għandhom ovvjament huma mħassbin dwar is-sostenibilità tas-sistemi tagħhom tas-saħħa l-ispejjeż involuti b'tali teknoloġiji minkejja tagħna kollu kif huwa importanti ferm illi tassew niffukaw fuq l-aċċess għat teknoloġiji tal-kura tas-saħħa. ċertament li stati membri għandhom ukoll tħassib tagħhom, però importanti li l-pazjenti jkollhom aċċess għal teknoloġiji tas-saħħa li jkunu ta' kwalità għolja u li ma jkollhomx diskriminazzjoni. U allura naħseb li bl-introduzzjoni tal-flessibilità meħtieġa il-Parlament għandu rwol importanti u għandu jżomm sot fuq proposta bħal din. Naħseb fit trilogu u jista' jkun hemm fil-fatt diffikultajiet hemmhekk għaliex dan huwa wkoll l-ikbar ostaklu l-istati membri, però nemmen illi <clears throat> għandna rwol importanti biex nigarantixxu l-aċċess għat teknoloġija tas-saħħa permezz ta' proċess bħal dan. Kif ukoll biex naċċertaw li ir-riżorsi jintużaw b'mod effettiv mhux biss billi nevitaw id-duplikazzjoni. Però naraw anki kif ir-riċerka ssir u anki l-indikaturi kif se jaħdmu biex bekk inkunu nistgħu ntejbu riċerka wkoll. Punt issa dwar it-tamir mediku skont riċerka li saret dan it-tamir tas-saħħa. Huma dejjem aktar aktar importanti. <coughs> Dan huwa settur emerġenti. U allura hemm aktar bżonn ta' evidenza <coughs> illi eh, naqsmu l-informazzjoni bejnietna u kif smajna. Qed naħdmu fuq numru ta' proposti Madana kollu huwa essenzjali li nifmu li ma oqsma u ma l-aktar ta' beneficju l sati membri u għal pazjenti bekk. Naħseb hemmhekk hemm ċertu qbil, naħseb nistgħu nkomplu naħdmu hekk biex naqdu il-bżonnijiet ta' dawk li huma l-aktar konċernati f'dawn il-kwistjonijiet ġifieri pazjenti u naħseb nistgħu nsibu bilanċ bejn il-partit interessati kollha kemm huma grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq infakkarkom illi. We vote in NVO. Nivvotaw dwar il-fajl fit-13 ta' settembru, laqa straordinarju s sessir fi Strasburgu u il-plenarja tkun l 1 ta' Ottubru. Bekk nikkonkludu dan il-punt. Um, anki l-agenda tagħna sal-5 esquart fejn għandna votazzjoni mbagħad dwar ir rinovabbli niltaqgħu nofsi oħra. Inwaqfu l-laqa sa dak il-ħin.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 Hello, everyone. You know we have only one vote. Eselem eh, il-kulħat għanna votazzjoni wahda biss, se noħduħ, nistaqsin, nieħdu din il-votazzjoni, eh, lesti għalija? Mela vot elettroniku, mela mm, daħl introduċu l-kards ta'kom. Mela qed nivutaw <clears throat> fuq il-ftehim provizorju fuq il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi li jġeddu, recast. Vot wieħed elettroniku votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Le, ti tidda wara l-kard mintix qed introduċiha sajjeb. Se, se nodduk xorta, tinkwetax. Mela l-votazzjoni maluqa u il- eh, il-rapport għadda mela e, nifirħu li surbas Eichhout. U bekk nalqu l-laqa tal-lum eh, nintaw il-koordinaturi għadda fil-ħodu un bat flasra għanna laqa normali. u wara l ofsina għada għanna l-Ministru Austriak. Mela nitlobkom tkun tiġu prezenti kollha. Grazzi.